namluħ fil-kazijiet relevanti kollha u naraw ukoll xi żviluppi qed isseħħu fiħdan l-Azerbajġan. Vielen Dank, Herr Kommissar Lewandowski. Die Aussprache ist damit geschlossen. Zum Abschluss der Aussprache wurden sechs Entschließungsanträge. Dan etem debattitu fit-tem temmija ta' tlet eh, dibattiti nivvotaw mbagħad fuq id-dibattiti li nkun għandna kemm għamilna issa. Il-punt li jmiss l-sitwazzjoni tal-Musulmani Rohingya. L-ewwel l-awturi Richard Sarnecki għal-minuta. Grazzi President, Sinjuri. Il-Parlament Ewropew mill-ġdid għal darboħra qed jitkellem dwar id-difiża tad-drittijiet tal-Musulmani. Infakkar ir-riżoluzzjoni dwar il-Musulmani fiċ-Ċina. Dan ġi adottat unanimament. U din hija kwistjoni simili oħra. Għalhekk dan juri li l-Parlament Ewropew ma jagħmilx diskriminazzjoni bejn reliġjon u oħra. Il-Parlament Ewropew jiddefendi r-reliġjon in ġenerali, jiddefendi it-twemmin in ġenerali. U mhux biss jiddefendi il-Kristjaniżmu, ir-reliġjon dominanti fil-kontinent tagħna, imma aħna nippruvaw kemm jista' jkun possibbli niddefendu reliġjonijiet oħra inkluż l-Iżlam. Grazzi. Għal-minuta l-Onorevoli Xenexin. Grazzi, President. Il-Musulmani eh, Rohingya li huma minoranza fil-Berma huma wieħed mill-iktar gruppi persegwitati ta' nies fid-dinja. Qed jaffaċċaw ħafna arresti tal-massa, tortura, stupri, restrizzjonijiet fuq libertà tal-moviment u aċċess għal edukazzjoni. Li huwa vitali huwa li l-għajnuna umanitarja titħalla tilħaq lil dawn in-nies. Ir-rifuġġati irid ikollhom il-libertà li jċaqalqu minn posta li jħor b'mod ħieles u ir-Rohingyas irid ikollhom aċċess għaċ-ċittadinanza. Il-Kummissarju Ewropew tad dritt Eh, ta' dritti tal-bniedem irrid ikollu possibilità li jiftaħ uffiċċju fil-pajjiż. Ir-rappreżentant li titqajjem din il-kwistjoni mal-Berma u anke mal-awtoritajiet internazzjonali oħrajn. Grazzi l-Onorevoli Kinnilsen għal-minuta. Grazzi, President. Nar 11 ta' ġunju, rapporter speċjali għal-ġnus Mauda fuq Berma għal li drittijiet tal-bniedem u t-kazbir tagħhom kontra l-Musulmani Rohingya fis-sat ta' Rakhine huma ġeneralizzament sistematiċi u qed jibqgħu igawdu minn impunità totali. F'sessjoni preċedenti il-Parlament hawnhekk iddeċidi li jinkludi mill-ġdid il-Berma fis-sistema GSP bla kondizzjoni ta' xejn. Is-sistema GSP il-sistema ta' preferenzi ġeneralizzati hija importanti u ma titi garantixxi konsistenza, jrid ikun hemm konsistenza bejn il-politika tagħna u karta ta' dritti tal niedem u għalek l-artiklu 15 tal-reġim tal-GSP jgħid li l-benefiċċji tal-reġim jistgħu jiġu sospiżi għal kazbir sistematiku serju ta' dritti tal niedem fejn dawn l-avvenimenti jiġu dokumentati minn għaddit eh, kompetenti u autorizzati. Rajna l-istqarrija espliċita tal-rapporter tal-ġus maquda u ħafna rapporti tal-organizzazzjonijiet internazzjonali. Dawn juru reati tal-Musulmani Rohingya u għalek nitolbu l-Unjoni Ewropea tnaħħi l-benefiċċji tal-GSP minn pajis ta' Berma. Dan ikun messaġġ politiku minnaħa tal-Ewropa li l-Musulmani il rohingya u traġedja tagħhom tittieqaf issa irid ikollhom aċċess għall-ċittadinanza u aċċess għall-istess drittijiet bħal bija tal-ċittadini kollha fil-pajjiż. Grazzi għal nofs minuta l-Onorevoli Xaka. Grazzi President, kollegi. Il-violenza, tortura, stupru, eh, persegutazzjoni u l-irda totali tal-Musulmani Rohingya f'Berma tittieqaf qed nitkellmu dwar eh, irda etnika u umana tal-Rohingya u dawn huma affarijiet verament tal-waħx. Hemm 130,000 eh, ruħ li jisabu eh, spustijat internament u mhux qegħdin jirċievu assistenza ta' xejn il-medja kemm fuq l-internet kif ukoll mhux fuq l-internet mhumiex ħielsa fil-pajjiż. Aħna rridu li jkun hemm reformi demokratiċi, imma l-gvern ma jistax ħalli minoranza barra r-Rohingja, il-gvern li taħares in-nies u jkun eh, jista' jinżamm responsabbli jekk ikun hemm violenza anke pereżempju l uffiċjali ta' sigurtà. Għalhekk nappellaw il-gvern kollu jippermetti aċċess ta' ġus maquda u monitoraġġ. L-Unjoni Ewropea titiżżid id-drittijiet tal miedem u bħala priorità fl-ola livell tkun hemm konformità f'kull klawżola anke kummerċali u GSPs. Premju rebbieħ ta' Nobel Aung San Suu Kyi kienet wisqet iżom fil- fil-ħemda fuq dil kwistjoni kollha ma tkellmet xejn dwar dan u għalhekk aħna rridu għad titkellem favur id-drittijiet tal-bniedem bħala mexxej ta' drittijiet tal-bniedem. Dank Frau Kollegin Scharke, es folgt nun für zwei Minuten. Grazie. Marie-Christine Verjean. Grazzi President. Palma smajna, il-rapporter speċjali fuq il-situazzjoni f'Berma għal u tkellem dwar Rohingyas li kienu diħjun jihdu sem f'dimostrazzjoni paċifika ġimma li għaddiet. Dan l-iktar grupp ta' minoranza perseguitat fid-dinja skont il-ġus maquda. L-indikaturi umani, aċċess għall-ilma, edukazzjoni, eccetera, huma fl-inqas livell possibbli. Madwar 800,000 Rohingya musulmani u ma jizistux għalajnejn il-gvern ta' Berma. Rapport tal Human, right, Human Rights Watch jitkellem dwar persegwitazzjoni mill-gvern, mill-uffiċjali ta' sigurtà u anke mill-awtoritajiet tal-pajjiż, inkluż l-awtoritajiet reliġjużi. Klassi politika ta' Berma għandhom eh, sem ta' din ir-responsabilità xjerfa fuq spallejhom. Anke il-partit ta' Aung San Suu Kyi il-Partit ta' Demokrazija qed joqgħod lura milli jitkellem fuq dawn l-affarijiet. Min qed jipprova jressaq politiki ta' eh, restrizzjonijiet tal wilt fil-pajjiż għal dawn in-nies. U għalhekk rridu li n-nies ħatja jitresqu dim il-liġi, min m'għandux aċċess għall-edukazzjoni bażika, l-akkomodazzjoni, eċetera. Hemm min qed imut minn mart li jista' jiġi mfejjaq naraw l-arar li kienem per eżempju fil-Bangladesh, jew inkella meta jipprovaw jaħarbu mill-pajis u jmorru lej Bangladesh, dawn in-nies jiġu persegwitati, jintafaw il-ħabs, mod sistematiku. U fakruni u koll fil-persegwitazzjoni li tibatu minna Roma fanħawi oħra madwar id-dinja. Minoranzi etniċi oħrajn tibatu minn persegwitazzjoni. Per eżempju, xar li għaddit, aħna naħħejna sanzjoniet ekonomiċi u tajna il-benefiċi tal-GSP li dan il-pajis, Berma, u jien jiddispjaċini minn dan għax il-gvern ta' Berma uża l-interessi tal-ponent u għal-lanijiet tiegħu jider li aħna mhux ikonna l abdajiet fuq l kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Taċċetta karta blu minn Sur Kaczmarek? Nik jożbok. Signora Verġa, għandu mistoqsija fil rigward ta' Sang Suki. Fit-test tagħna hemm miktub li Aung San Suu Kyi qed tipprotesta fuq il-politika ta' żewġ uliet. Jider dak li għat u dak li hemm miktub fit-test mhux qed jagħmel sens u mhux jaqbel. Signora Verġa, titwieġeb għal din il-mistoqsija? Jew titterreaġixxi għal din l-istqarrija? Ma nafx jekk is-Sinjura Aung San Suu Kyi protestax dwar dan, imma li naf huwa li ma tantx tajt wisq dwar il-persegwitazzjoni kontra il-Musulmani Rohingya ġenerali. U l-membri tal-partit tiegħu qed jieħdu sem fil-persegwitazzjoni li ta' dawn in-nies. Sfortunatament il-partit tagħhom qed joqogħdu lura milli jitkellmu fuq din il-kwistjoni u naħseb li din il-kelma protesta mhix biżejjed u nafu li l-Rohingya Musulmani qegħdin ibatu ħafna. Grazzi, Elizabeth Jegla għal-minuta. President, Komissarju, kollega Kaczmerek, sfortunatament, jiddispieċina najt li kolli naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Verġa u Sinjura Xake. Sfortunatament, intenni. Anki diskussjoni li kellna ma' rebbieħa tal-Premju Nobel i ma tantx wieġbet fiċċar fuq il-kwistjoni tal-Musulmani Rohingya. Aħna rridu progress demokratiku fil-Berma, xaħġa saret u tajjeb. Bħala grupp ta' PPEK najdu, imma aħna rridu ntemmu diskriminazzjoni darba l-dejjem u bħalli kiku il-Musulmani Rohingya huma xi minoranza mxajtna, huma minoranza fil-pajis imma għandhom id-drittijiet u għandhom iżommu magħhom. Il-punt ta' skrutinju Hawnhekk mhux biss ressaq lejn il-gvern ta' Berma ma' l-popolazzjoni kollha u anke l-oppożizzjoni li qed jippruvaw jgħidu li m'għandhomx ikun hemm trattament bħal dan anke kontra l-Musulmani Rohingya. Qed naraw li ninkludu l-minoranzi etniċi huwa bażi għal sostenibilità dejjema tad-demokrazija. Il-GSP, il-sistema ta' preferenzi ġeneralizzati għal Myanmar jisużu tajba Ma tistax kun bla kondizjoni ta' xejn, imma nappoġġa bħala prinċipju. Grazzi. Issa, il-kellima fissam il-grupp l-onorevoli Kaczmarek għal minuta. President, Kommissarju. il-koll kontenti li qed naraw Berma li jisa t-trasforma ruħa, imma il-minoranzi etniċi kollha ta' Berma għandhom igawdu mid-drittijiet tagħhom. Inkella, il-komunità internazzjonali mhux se tkun sodisfatti. Mhux se noqgħod nispjega l-għamliet ta' persegutazzjoni kontra r-Rohingya diġamlu dan oħrajn qabli, imma ħansemmi waħda mill-eruq ta' din il-persegwitazzjoni. Naħseb li il-problema hija li r-Rohingja mhumiex rikonoxxuti bħala ċittadini ta' Berma, ma jgawdux mid-drittijiet ċivili. Il-mozzjoni tagħna tappella lill awtoritajiet ta' Berma ibidlu l-liġijiet tagħhom ta' ċittadinanza. Ta' sekwit matul id-dibattiti ta' urġenza tagħna nhar ta' ħamis ta nappellaw li aħna bħalli kikom nisseta rigward pajizi li jiksru dritti tal-miedem, ma naqbel ma dawk li tkellmu dwar il-GSP, il-sistema ġeneralizzata ta' preferenzi. Min ta' neqqas nistaw neddu l-Berma li ħannaħulom il-sistema ta' GSP. Grazie. Fin danka kull. Grazzi l-onorevoli Kaczmarek. L-onorevoli Moniz Deuri Kwiza. Grazzi, President. Il-ġlida kontra l-persekuzzjoni ta' minoranzi hija xi ħaġa li l-grupp tiegħi jemmen li essenzjali. Nixtiequ naraw investigazzjoni internazzjonali kontra reati eh, kontra dan il-ġens Rohingya u allura aħna nħossu illi maħniex qegħdin rikonoxxu il-Rohingya bħala minoranza mhux qed jiġu rikonoxxuti bekk u lanqas ma qed jirdu jinsabu l-persuni responsabbli għal dan il-ksur ta' drittijiet u ma sar xejn l-awtoritajiet ta' Berma għandhom jikkoparaw ma' rapporter speċjali għad drittijiet umani f'Berma ir-restrizzjonijiet fuq il-Musulmani Rohingya u l-movimenti tagħhom għandhom jintemmew, irid ikollhom aċċess għaċ-ċittadinanza sħiħa u l-liġi li qed tintuża biex tiskludihom iċ-ċittadinanza għandha tiġi irrevokata. Organizzazzjoni internazzjonali għandhom ikollhom aċċess sħiħ għal persuni li jeħtieġu lajnuna fl-istat ta' Rahin. U dan huwa xi ħaġa li jaqa' taħt il-liġi internazzjonali. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Muniz de Urquiza. L-Onorevoli Uġeland, grazzi. Għabel xejn, nesprimi l-kondoljanzi ti għal-vitmi ta' violenza orrifikanti fost il-Musulmani eh, Rohingya u dana eh, kollu jrid jintem bekk nappella l-gvern ta' Barma biex jagħmel l-almu tiegħu sabiex jipprovdi sigurta għal gruppi ta' minoranza li jgħixu fil-post dina mhix kwistjoni interna u nittama illi l-pajjiżi fil-viċinat ukoll jagħtu l-appoġġ tagħhom biex bekk isolvu problemi eżistenti mingħajr minn. Il-130,000 Rohingya illi qegħdin f'kampijiet u f'postijiet oħra jridu jenataw għajnuna monetarja medjata. Bek nappella l reprezentant Oli biex tindirizza l-kwistjoni mal-kontrapartijiet fil-pajizi fil ASEAN biex jinstabu soluzzjonijiet bla dewmien u paċifiċi. Grazzi l-Onorevoli Ujoland, minuta u nofs l-Onorevoli Schleiter. Ejjew nimmaġinaw illi persuna qed tippersegwitat qed teqridlek id-darek ukoll għaliex inti temmen f'tali Alla u għandek ċertu twemmin inti eh, iċċempel il-pulizija jiġu huma jieħdu mbagħad il-parti ta' min qed jattakkak. Inti tipprova taħrab iżda eh, meta taħrab ma tistax issib post fejn issib ken. U għallura għanna aktar minn 130.000 Rohingya li għet jġrilom ek. Xet namlu aħna? Aħna għet naddu rezoluzzjonijiet din il il Ivvotajna għal aktar kapacità militari għall azzjoni esterna. Xinu għal punta dana kollu? Jina nasib li wasal il-waqt illi nieħdu l-wedit tagħna tal-1999 ċerta serjetà jeħtieġ li jkollna mekkaniżmi ċivili biex bekk ikollna slim neħtiġu inġiniera, avukati, tobba, amministraturi sabiex jibnu soċjetà. Ma neħtieġux forza militari għal dan il-an għal dina teqret kollox. Jiena nishtiq il-Komissjoni kummissjoni twaqqaf forza tal-paċi li tista solvi u ġib fitmim il-konflitti. Dana jista jgħin. Sakemm nistennew biex dana seħ. Għanna nippreżentaw ċertu rekwiziti li l presidenta Berma għaliex il-wedit tiegħu ma jfissru xejn. Grazzi. Kellima ġenerali, l-Onorevoli Esaja. Grazzi, Sur President fi frar aħna iddiskutejna il-Musulmani Rohingya f'Berma u dawn il-persuni eċew għal mijiet ta' snin f'Berma. dawn huma fost il-135 minoranzi li nsibu fil-pajjiż. Fl-istat ta' Raħin għaddit liġi u ġiet adottata u din timponi massimu ta' żewġ eh, titfal eh, għal kull familja ta' ta' musulmani Rohingya u dan huwa eżempju ta' ksur ta' drittijiet umani kontra dan il-poplu. Għalkemm dan l-aħħar rajna li saru azzjoni tajbin f'dan il-pajjiż xorta waħda il-komunità internazzjonali ma tistax iddawwar wiċċa għal dawn l avvenimenti riċenti. Bekk neħtieġu attenzjoni internazzjonali lejn din il-problema. Grazzi. Grazzi. Naddu għal proċedura catch the eye. Jekk iżommu mal-ħin, u ma nistax nżid kellima mal-lista, iżda tista' iżommu mal-ħin, mela l-onorevoli Sonic jibdek joġbok. Hmm? Ah, oui, merci. Wielu Birmańczyków postrzega muzułmanów Rohingya jako nielegalnych. Ħafna persuni ċittadini ta' Burma jħossu li l-Musulmani Rohingya huma immigranti illegali minn Bangladesh ma jistawx jiżżewġu, ma jistgħux imorru l-iskola. L-Unjoni Ewropea għandha tejn lil Burma biex twetta ir-riformi meħtieġa. Bekk għanna nappellaw li gvern ta' Berma sabiex jizgura illi l-autoritajt ta' forzar tal-liġi iħarsu l rohingya minn violenza organizzata. Dawk li wet u reati u l-abuzi irridu jidru u dim il-liġi. Nappellaw il-pajizi fil-reġun illi jiftħu il-frontieri tagħhom għal dawk li tifittxu l-azil persuni minn din il-minoranza. il minoranza Kwistjoni oħra importanti hija l-appoġġ tal-Gvern ta' Burma biex bekk isib soluzzjonijiet fuq medda twila ta' żmien li jistgħu jgħinu biex ineħħu l-eruq ta' dan il-konflitt. Grazzi, Onorevoli Sonik. L-Onorevoli Udenberg. Grazzi, Sur President. Mhux l-ewwel darba din illi qegħdin niddiskutu il-minoranza tal-Musulmani Rohingya fil-istat ta' Rahin fil-Berma tal-Ponent. Dawna ma jistawx jiċċaqalqu b'mod ħieles għandhom aċċess ristret ħafna l-edukazzjoni u s-saħħa, l-artijiet tagħhom qegħdin ukoll jiġu konfiskati u rajna aktar eh, persekuzzjoni u violenza din is-sena kontra il-Rohingya li m'għandhomx aċċess għal ġustizzja lanqas għal għajnuna umanitarja. Bekk aħna nappellaw lill autoritajiet eh, ta' Berma biex iwaqfu kull forma ta' persekuzzjoni kontra l-membri ta' din il-komunità. Dawn l-azzjonijiet violenti iridu jintemmew u minu responsabli irid eh, u koll jider u il-ġustizja. Bekk eh, dawn il- membri tal-komunità Rohingya irid ikollhom drittijiet umani saħ jkun hemm aktar stabilità fil-pajjiż. Grazzi. Herr Kollege Paschka. Grazie, Paschka. Grazzi, Sor President, Kommissarju. Il-livell ta' persekuzzjoni kontra il-Musulmani Rohingya waslet għal mewġa ta' oġġezzjonijiet ir-restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' twemmin u reliġjon huma abbużi ċari ta' drittijiet umani. Bekk għanna namlu pressjoni fuq Burma u nużaw sistema ġeneralizzata ta' preferenzi biex aħna eh, nimbuttaw l-autoritajiet ta' Burma biex dil dawn il-poplu ituhom id-drittijiet kollha. Bekk ir-refuġati Rohingya għandhom id-dritt għall-għajnuna u l-persekuzzjoni ta' din il-komunità trid tintem. Grazzi. Grazzi, onorevoli Pashka, l-onorevoli Lisek. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, il-poplu ta' Berma għadda minn ħafna nkwiet dawn l-aħħar 20 ta' snin u allura s-sabar ma' għandha opportunità illi issir membru tal-Komunità Internazzjonali ta' Pajjiżi Demokratiċi. L-Unjoni Ewropea bekk għandha tejn il dan il-pajjiż ta' melek għandna nagħtu l-pariri tagħna natu l-finanzjament fejn meħtieġ u nibnu l-apparatus demokratiku għal stat li jaħdem kif eh, nistennew. U allura dan rrid fiġib miegħu ir-rispett ta' drittijiet umani u għall-libertajiet ċivili, rispett tal-minoranzi kollha u rispett ta' drittijiet sħaħ tagħhom. Nittama illi fl-elezzjonijiet li ġejjin f'Berma ikun hemm missjoni ta' osservazzjoni min-naħa tal-UE u meta niltaqgħu mal-politiċi eh, ta' Berma mill-gruppi politiċi kollha tajjeb li nagħmluha ċara li drittijiet fundamentali rridu jiġu assigurati wkoll għall-Musulmani Rohingya. Grazzi. Grazzi. L-aħħar membru li se jitkellem u dan taħt il-Presidenza Irlandiża l-Onorevoli Kelly. Grazzi, President. Grazzi tal-li inti inkludejt tant membri fuq il-lista l-lum. Jiena rajt fil-mozzjoni ta' rezoluzzjoni illi il-violenza kontra din il monoranza titkompla u dana jfisser li qed ikun hemm ukoll erda ta' proprjetà, postijiet fejn jinġabru persuna ta' ċertu twemmin, ikun hemm tortura, stupri u restrizzjonijiet fuq li ħieles drittijiet eh, għaż-żwieġ u anke l-edukazzjoni. U allura hawnhekk għandna problema kbira d-dimna, ma naħsibx li l-UE se jkollha eh, possibilità li solvija għaliex neħtieġu li niżaw l-rizorsi kollha tagħna sabiex ikollna soluzzjoni fuq medda qasira ta' żmien iżda wkoll fuq medda twila ta' żmien. Kif għal awtur eh, Irlandiż irridu naraw x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu li kulħadd u anki dawn il-persuni minn din il-minoranza Rajnga. U grazzi għal klim tiegħek preferenza għal Presidenza Irlandiża. Fin dank, kollegi. Grazzi tassew, Sur Kelly. Mela sabiex nikkonkludu dan id-dibattitu, nati il kelma l-Kummissarju Lewandowski, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, fissem il-Kummissjoni jina nilqa riżoluzzjoni minnaħa tal-Parlament Ewropew rigward is-sitwazzjoni ta' Rohingya u l-Musulmani ta' Rohingya dan il-pajis għat jaddi minn bidlit gbar u ilu maddejjin mill marzu ta' seba minn dawn l-ħara xar snin biex niftħu l-spazju politiku Pero mux, mux dan il-parti ta' dinja biss id naraw divizjoni bej soċjetajiet, imma issa qed naraw maktar mod viżiv. Qed joħorġu anki l-kozi ta' il-Musulmani ta' Rohingya dan huwa eżempju ċar. Il Situazzjoni umanitarja teħtieġ azzjoni immedjata. Ekk kif ħatibda l-istaġun tax-xita u dak li hu neċessarju huwa soluzzjoni politika li tindirizza t-tensjonijiet bejn il-komunitajiet. Din miex dwar kwistjoni dwar ir-reliġjon primarjament. Hawnhekk aħna rajna ħafna violenza u anki estremizju politiku. Aħna nemnu wkoll il-President u tamsejn jifhem ukoll ir-riskju li hemm għal dan il-pajjiż kemm fu reputazzjoni tiegħu kif ukoll kontonmazzjoni ta' proċess ta' paċi għal soċjetajiet etniċi. Għalhekk il-rispett lid demokrazija hija kwistjoni importanti ħafna. Għanna tinkomplu nħedġu li l-gvern biex japplika il- liġi ta' ċittadinanza tal-1980 fil-stat ta' Rakin u din il-liġi hija neċessarja per tkun bażi tajba jekk din tiġi applikata għal kull reġjun għalhekk aħna nisemmaw it tana tagħna frekwentament u reċentament il-reprezentant speċjali drittijiet tal-bniedem is-sur Stavros Lambrinidis żar il-pajjiż u l-taqa' mal-gvern għal-Kumitat Nazzjonali Drittijiet tal-Bina kif ukoll il- dawk li rappresentaw il-Musulmani ta' Rohingya. Dan seħ fit-22 ta' april huwa saħa l-azzjoni urġenti neċessarja biex ikun hemm eh, waqfin tal-vjolenza. Il-rappreżentanta livell oli, Signora Ashton, talbed mod personali l-autoritajiet biex jipproteġu il-popolazzjoni ċivili mill-vjolenza it-tini punt biex resqu dim l-orti il-kazijiet reċenti li tqajmu u anki biex ikun hemm libertà ta' twemmin kif ukoll aċċess għal u eh, protezzjoni għal daw il-komunitajiet affettwati aħna rridu natu wkoll għajnuna umanitarja dawk fi bżonn nipprovdu aċċess adekwat u kol għal dawk in-nies li qegħdin eh, għandhom neċessità minna. U f'dan id-dialogu mal-gvern aħna din nippruvaw nindirizzaw kemm kwistjonijiet umanitarji kif ukoll is-soluzzjonijiet politiċi, attenzjoniet etniċi li jeżistu bej il-komunitajiet fil-pajis li suppost qiegħed fid-direzzjoni lejn demokrazija sħiħa. Grazzi. Fin danke, komissar. Grazzi tassew, kummissarju Lewandowski. Mela, issa għandna sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni fuq dan is-suġġett partikolari fuq l-aġenda, ħna ser nkunu qed nivvutaw fuq dawn is-sitt riżoluzzjonijiet